tal-imiss se tkun għada fl-10 ta' settembru mid-9 sa' satej u mid 3 sal-11 ta' flasġija. Il-agenda tista' tiġi konsultata fuq il-website tal-Parlament is-seduta maluqa.